ta' din il-part session, jekk ma nirċivu l-ebda dikjerazzjoni jew xi ħadd kontra, dawn il ħatrit jiġu konfermati. Il-grupp ta' l-ambjent ħareġ tekst li anka l-grupp tal-dritti tal-bnidem qabel fuqu irrid jiġi adottat sakemm ma jkun hawn sakemm ma jkun hawn erba' membru kontra jew inkella xi kumitat jew grupp li jkun kontra wkoll dawn. L-emendi jiġu adottati. Kif qegħdin naraw fil mutu ta' din is-sessjoni. Issa wara il